So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich. Es ist kollegi. Ser nitkellem ftit iktar bil-mod. Għaliex naħseb illi x'nies għadhom iridu jsibu postom. Nixtieq nerġa ehm, nerġa' nirringrazzja l kulħadd tal-awguri tagħkom wara li kont ma niflaħx. Issa erġajt lura. Għadni qed nerġa' niprofa eh, nipprova eh, nsib għadni mhux 100% eh, tajjeb, però nispera li kun proċess ta' malajr. Grazzi. Grazzi mill-ġdid. Issa, irrit namil il-parti tiegħi nibdew punt seba' l-adozzjoni ta' opinjoni formata itra dwar l-applikazzjonijiet tal-IFI EGF. Dan huwa file ta' Microsoft, dan huwa votat dinija votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota.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 din l-adozzjoni għaddiet. Ir-riżultat intwera. Tajjeb, issa ngħaddu għal punt 8. Aġenzija Ewropea s-Sigurta u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. Kompromess F. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 39 dawk favur, kontra. Mux votazzjoni ċara, morat minn xura aħjar nivverifika. Emenda 39 votazzjoni miftuħa kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 21 kontra. Emenda 40 er, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Emen Emenda 41 favur, kontra, Emen Emenda 42 favur, kontra, astensjonijiet Kita 43 favur, kontra astensjonijiet għajer Tita 43 ma kienx ċara. Kulħat vota. Il-PPE għandhom persuna zejda. Se jkollna nerġgħu nivvotaw. Kulħadd vota. Votazzjoni marruqa. 29 favur, 18 kontra, 44 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 45 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 46 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 47 favu kontra astensjonijiet għaddit aħjar nivverifika 47 t-vota, votazzjoni malwa. Għaddit. 24 favur 20 kontra 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda erba, dok favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 50 ta' għana dual 51 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess ġe favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess ħe, da favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess i, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess je, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess K favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess L favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess M da favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess N da favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess O favur kontra astensjonijiet għadda għadda. Kompromess essa da' favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess u da favur kontra astensjonijiet għadda. Ebenda 97 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 98 ta' favur kontra, astensjonijiet, maddiċ. 99 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 13 u emenda 100 dawn huma identiċi naħdu għan flimkien dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddew. Baċ 8 dak favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 96 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 101 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess P dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet għaddit. emenda 104 ġiet ritirata 105 u 106 identiċi flimkien favur kontra astensjonijiet għaddew. Kompromess E. Dawk favur kontra astensjonijiet maddix. Kompromess R. Dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 113 favur kontra Mhux ċara. Niverifika fuq emenda 113. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. 31 favur, 14 kontra. Dispieċini. imma għadni mhux qed nifoka tajjeb. Emenda 16 dik taqa. Naddu għal emenda 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naseb illi għaddit per oħjar nivverifikaw. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. L-emenda d-diet. Emenda 18. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess te. Dak favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 120 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Baġ dissa dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ kompromess veda favur kontra astensjonijiet għadda Baċ 10 dak favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess we dak favur kontra astensjonijiet għadda emenda 20 u 130 favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 131 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 132 favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw 132. Kulħadd ivvota. Seba' li favur, 23 kontra, għaddit. Signora Ranka. Grazie ħafna. Grazie tal ajnuna fil-fatt irridu nivvotaw 21 għax bista favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Inkomplu 133. Le 132 għaddiet għalek 133 taqa. 134 favur kontra astensjoniet maddiċ. 135 favur kontra astensjonijiet għaddiet 136. diktaqa. Kompromess xe dak favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess Y dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 22 favur kontra. Anzi, emenda 22 u 144 flimkien jgħid il-President. Favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 23 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 145 favur kontra astensjonijiet aħer verifikaw. 145. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. 30 favur, 17 kontra. 146 favur, kontra, astensjonijiet, nasab li għaddit. Xaħat irrit jivverifika IVA. Nivverifika fuq 146. Kulħadd vota. 27 favur, 23 kontra, għaddiet. Baċ 13 dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 147 favur, anzi 147-148 fl-imkien, favur, kontra, astensjonijiet, għaddew. Kompromess A, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess B, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 29, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 2. Taqa. Kompromess ċe. Tajjeb, niverifikaw emenda 29. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. L-emenda d-dit. Emenda 2 għalek taqa. Kompromess ċe favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Għadda. Emenda 33 dak favur kontra mhux ċara. Jekk joġobkom ħuntu paċenzja ħjar nivverifikaw emenda 33. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 30 favur satax kontra. Forsi tollu dejkom ftit iktar. tkun iktar ċari. Baċ tnejn, Tak favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess de favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Naddu għal-emenda 34, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 35 ġiet irtirata b'baċ tlieta dak favur kontra astensjonijiet Naseb illi maddiċ, pero ħjar nivverifikaw. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni eh, ma diċes ġew l-istess, 25-25. Kompromess E, favu kontra stenzjonijiet għadda. Emenda 36 jaqa taqa u bekk nivvotaw fuq il-abbozz ta' rapport hekk kif emeddat. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 46 li ta' kontra. Nifirħu l-rapporter. Mela, nadu għattini votazzjoni. Il-mandat għan negozjati niftu il-votazzjoni. Kulħat vota. Grazie votazzjoni maluqa l-istess riżultati għalhekk nifirħu mill-ġdid lir-rapporter. Naddu għal votazzjoni li mis. Punt desa, il-ċentru Ewropew għal iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali, SIDIFOP. Nibdew Kompromess D u favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 6. Taqa, anzi ġiet tirata emenda 41 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ser niverifikaw emenda 41 fuq paġna 2 forsi qed naġel iżejjed. Kulħadd ivvota m'għaddix fil-fatt. Emenda 42 favur kontra astensjonijiet m'għaddix. Emenda 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 44 dak favur kontra maddiċ Niverifika. Emenda Fata Votazzjoni miftuħa. Alle abgestimmt, dann ist geschlossen. ħati vota l-votazzjoni Maddiċ. Emen Emenda seba' Favu? kontra, astensjonijiet, Għaddit. MND 45-46 ġew irtirati kompromess E favur kontra astensjonijiet għadda bat 6 favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Emenda 51 ta' favur kontra astensjonijiet mhux ċar. Niverifika fuq emenda 51, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 52. Emenda orali. Mill Emilien Pavel dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Xaħat trid verifika Iva. Abgestimmt, dan is jetzt geschlossen. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. L-emenda għaddiet. Emenda 55 u Bart 7 l-ewwel parti. Dawn huma identiċi un nistaw nivutaw fuqhom flimkien dak favur kontra astensjonijiet maddewx. Emenda 54 ġiet irtirata kompromess effed dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 59 u baċ seba tielet parti dak favur kontra astensjonijiet maddewx. Emenda 60 ġiet irtirata kompromess akka dawk favur, kontra astensjonijiet għadda, kompromessija e, dawk favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess i dawk favur, kontra astensjonijiet għadda, emenda 53 Kompromess K. Kompromess K dafür. Kompromess eh, K, ke, favur, kontra, sensjonijiet, eh, għanda. Kompromess L, dak favur, da kontra, assenzjonijiet adattat. Kompromess M, dak favur, da kontra, assenzjonijiet għanda. Kompromess N, favur, kontra, assenzjonijiet adottat. Kompromess O, favur, kontra assenzjonijiet għanna. P dawk favur kontra assenzjonijiet għanna. X favur kontra assenzjonijiet għanna. S favur kontra assenzjonijiet għadda. L-emenda 8 anzi 84 favur kontra assenzjonijiet adottat. wieħed u design. Favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb illi maddiex. Pero, nisottomettu dan għal vot elettroniku. Kulħadd ivota fuq emenda wieħed u design, stazzjoni maluqa fil-fatt. Maddiex. Emenda 93 favur, kontra, astensjonijiet maddiex. 92, emenda 92, minu favur, kontra, astensjonijiet, maddirċ. 94, favur, kontra, astensjonijiet, Maddeċ. Kompromess, e, favur, kontra, astensjonijiet, Maddeċ għadda fatt baċt minja favur kontra astensjonijiet għadda Bernardu għal 96 kompromess R favur kontra astensjonijiet adottat Un għaddu għal kompromess te favur kontra astensjonijiet adottat. Kompromess u favur kontra astensjonijiet għanda. Kompromess v. Favur kontra astensjonijiet għanda. U favur kontra astensjonijiet għanda. Emenda 117 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromissi. Anzi, għaj, Favur kontra sessjonijiet eh, għadda. Baġ disa, favur, kontra astensjonijiet. Naħseb illi għadda. ċert li għadda. Kompromess favur kontra astensjonijiet għadda. 128 eh, b'emenda orali mresa minn Emilian Pavel minnu favur kontra astensjonijiet verifikaw dan vot elettroniku. Nam alle abgestimmt? Ja. Angenommen. So, dann fil-fat ġi adottat 120 favur 26 kontra paġġa 10. Favur kontra sensjonijiet għadda. Emenda 20, emenda 129 u boċ 11 ma identiċi. Nħadu għafdaqqa, minu favur kontra assenzjonijiet adottati. 130 minu favor, kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw dan votazzjoni elettronika. Simt, xlisnu jedz. Kulħadd ivvota. Adottat. 131 daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess AA favur kontra astensjonijiet għaddit, għadda 134 favur kontra astensjonijiet adottata 135 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess AB minu favur minu kontra astensjonijiet adottata 138 minu favur kontra astenzjoniet nasib illi ma deċ tixtiequ però niverifika votazzjoni elettronika iva votazzjoni elettronika miftuħa minna kulħadd vota ma deċ a C minu favur minu kontra Astenzjonijiet għadda għadde favur kontra astenzjonijiet għadda u koll. Emenda 24. Dak favur fa kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 25. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Barċ 3. Favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 146 eh, favur kontra stensjonijiet eh, għaddiex. 147 favur kontra stensjonijiet eh, adottat. Emenda 26 favur kontra stensjonijiet għaddiex. Emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddiex. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 28 minn favur. Anzi, unek għanna vot maqsum għal għal parti dawk favur kontra assenzjonijiet adottat. Tieni parti favur kontra assenzjonijiet adottat. 29 minu favur kontra assenzjonijiet għandiet. Kompromess ġe favur kontra assenzjonijiet adottat. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 34 favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw votazzjoni elettronika fuq emenda 34. Haben alle abgestimmt, dann schließen wir jetzt. 26, 24. Votazzjoni marruqa. 26 kontra 24 favur. Naddu għal-vot li mis 36 favur kontra, anzi, 15 favur kontra sensjonijiet għadda, emenda 36 favur kontra sensjonijiet għaddiet, 35 irtirat mela bot 2 favur kontra sensjonijiet għadda, emenda 37 favur kontra astensjonijiet. Mela Għanna ċekjaw dan vot elettronik fuq emenda 37. Kulħadd ivvota. 28 favur, 23 kontra. Jaddi. Mela, għanna. Zewġ voti issa, l-ewwel vota fuq il-mandat. Anzi, skużawni. L-ewwel nivvotaw fuq ir-rapport. Kulħadd ivvota Proset, ir rapport eh, ġie adottat, proset eh, ir rapporter issa naddu għal tieni votazzjoni fuq il-mandat id darba Niftaħ il-vot, kullħat il-vota, il vot Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni maluqa. Proset għal darba oħra maġġoranza ta' barra minna. Proset mġdijt l-rapporter. Soon.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 One point, one point, point for you. Okay. Was Abstimmung Kompromiss C stimmen wir D2 stimmen wir nochmal ab. D2. Eja, niċċekkjaw mill-ġdid kompromess detnejn. Votazzjoni miftuħ mill-ġdid. Abstimmung ist geschlossen. 28. Votazzjoni maluqa. 28 kontra, 22 favur. Ma taddix. Nadwar kompromess dessa. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottat. 65 favur kontra. Astenzjonijiet. Ma għaddix. Ma taddix. Kompromess F favur kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Emenda 67 favur kontra astensjonijiet ma tabdix. 68 favur kontra astensjonijiet adottata. Kompromess E. Favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess G. Favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess H. Favur kontra astensjonijiet astensjonijiet għadda. Baċ 5 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess Y. Favur kontra astensjonijiet. Naseb li għadda pero għan iċċekjaw il-kompromess Y. Votazzjoni elettronika. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist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 Promess. L, anzi, kompromess. Emme favur kontra astensjonijiet. Għadda kompromess. N favur kontra astensjonijiet. Maddiex. Kompromess N2. Favur kontra astensjonijiet adottat kompromess o favur kontra adottat għadda. Kompromess B, favur. Kontra, assenzjonijiet jaddi. Kompromess E, favur. Kontra, assenzjonijiet jaddi. Kompromess R, favur. Kontra, assenzjonijiet adattat. Kompromess bilju favur, u favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 133 favur kontra stensjonijiet ma deċ. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet ma deċ. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet ma tadix. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet għandiet. Emenda 134 favur anzi 134 ja kompromess S favur kontra assenzjonijiet għadda kompromess T minu favur kontra assenzjonijiet jaddi 140 erterat allura emenda 29 favur kontra assenzjonijiet għadda 142 taqa 145 favur kontra astensjonijiet fil-fat għadna kif votajna fuq emenda 145 u għaddiet 146 ta' kompromess u favur kontra astensjonijiet eh, maħdix kompromess u tnejn favur kontra astensjonijiet eh, adottat kompromess 152 favur le le le skużawni skużawni jgħid president eh, imnalla ċekjajtu mela 152 minu favur kontra sanzjonijiet adottat. 153 jaqa 105 għanzi 158 issa favur kontra sanzjonijiet jaddi. 160 favur kontra astensjonijiet riċekja votazzjoni elettronika. Sena mal-luqa. Emenda 161 ma taddix eh, bizbrix. 33 eh. u 162 u madenti ġana għadhom f'daqqa minu favur kontra assenzjonijiet eh, adottat. Kompromess vetnejn. Favur kontra assenzjonijiet adottat. 163, emenda 163 favur kontra astensjonijiet maddiċ, pero forsi nistaw nċekjaw dan votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddix biżbrix. Naddu issa għal 164 kif ukoll 165 u anke 166. Nħidu l-vot fuq daw it-tlieta. Favur kontra stensjonijiet. Għaddew. Naddu għal boċ 8. Favur kontra astensjonijiet. Adattat. Kompromess x favur kontra astensjonijiet. Adottat Baċ nef, favur, kontra, estensjonijiet, maddiex. Għana ċekjaw dan votazzjoni elettronika. Kulħat vota Jati, kompromess favur kontra. Assenzjonijiet. Għadda. Emenda 38 favur kontra astensjonijiet adottato. Emenda 76 ta' 120 allura favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 39 favur kontra sensjonijiet maddiet. 179 minu favur kontra assenzjonijiet maddiet. Niċċekkjaw votazzjoni elettronika. kulħat t-vota Tajab wis. Adatata. Le mhux 180 naddu mill-ewwel għal kompromess a favur kontra assenzjonijiet adottat. Emenda wieħed u 41 dan ġerterat. Iva, fil-fat nieħdu vot fuq emenda 41 u 185 favur kontra assenzjonijiet ma Maddewx, kompromess bebe. Niċċekjaw tidu votazzjoni elettronika fuq 4185. Ejja niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa fuq 4185. Votazzjoni magħluqa. ma Kompromess BB favur kontra assenzjonijiet għad naddu issa għal emenda 191 favur kontra assenzjonijiet adottat 192 favur kontra assenzjonijiet adottata. Kompromess ċeċe, favur kontra astensjonijiet eh, adottata. Emenda 696 favur kontra astensjonijiet eh, adottata. 197 jaqa emenda 43 favur kontra astensjonijiet eh, ma taddix. Emenda 198. Favur kontra astensjonijiet. Ollu eh, idejkom sew minna tal essendi ħan iċċekkja votazzjoni elettronika. Kulħadd vota ħan iċċekjaw, anzi qed niċċekjaw votazzjoni hija fuq emenda wieħed disa' tmien. Kulħadd tivvota? emenda 198 ma tgħaddix 30 kontra 22 il-vot. 199 favur kontra diffiċ li ħatkun din. Mela, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa tardi. So, dann haben wir Amendment 44 ist. Amend 44, miex ammissibli. Kompromess A. Favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 47 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 48 favur kontra astensjonijiet ma t tiċ. Emen ħan iċċekkjaw fuq da 48. Alle abgestimmt, dan is jetzt geschlossen. Kulħat tivvota mela. Votazzjoni magħluqa kif għattilkom. Ma t tiċ. 49 favur kontra astensjonijiet Li niċċekkjaw 49. Kulħadd ivvota? Ma diċ. Kompromess B, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 53, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. 56 daqqa 55 favur kontra astensjonijiet għaddit 57 favur kontra astensjonijiet maddiċ 57 Issa, Budge 2, favur, kontra. ħanerġaw nivvotaw budge 2 favur. Kontra. Għaddit. Emenda 58. Dinaġi tirtirata u bekk naddu għal kompromess betnejn favur kontra astensjonijiet għaddit bet li jita favur kontra astensjonijiet għaddit 59 taqa U għallura naddu biex nifutaw fuq il-rapport kif emendat. Votazzjoni elettronika ħajkonna. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota mela. Nifirħu li rapporti Issa nifota fuq il-mandat. l votazzjoni elettronika. Kulħadd ivota. Tajb wis mela għandna riżultat nifirħu li rapporter u li negozjaturi l-oħra. Tajjeb. Mela, naħseb li għada nistaw nitkellmu fuq ir rekomendazzjoni tal-koordinatur Dan din informazzjoni eh, qed intilkom minnaħatija l-koordinaturi u jiena għada id-diskutu jekk għandu xikun hemm negozjati konġunti fuq dawn l-aġenziji. Sempliciment xi ħaġa biex nirriflettu fuqa. Punt numru 11 ġi posposta 28 ta' Settembru mela allura nistgħu ngħaddu għal David Kazan. Punt 12. Miżuri leġittimi għal ħajsin ta' formaturi li kun għatġi xuf l-interess pubbliku meta jizvela informazzjoni meta zaret l u korpi pubbliċi. Wieħed favur kontra għaddit kompromessi j favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 48 favur kontra għaddit. Kompromess k. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb illi għaddiet imma ħani ċekja da xejn. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd il vota Mela fattazzjoni maluqa, għadit. Kompromess L favur kontra. Astenzjonijiet għadit. Emenda 68 favur kontra. Astenzjonijiet matiċ. Kompromess M favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess Pe, Favur. Kompromess M għaddek familjiħ. Issa, għed namlu pe. Iva pe għed namlu. Mela, għamlu kontra għaddit. Kompromess N favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess e, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 84 favur kontra madiċ. Tajjeb, mela ħan votazzjoni elettronika fuq 84. Kulħadd tivvota? Ma ddiċ. Kompromess R favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda design favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess S favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess te favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess o favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 99 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess a favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess E favur kontra astensjonijiet. Kompromess de, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess F favur kontra astensjonijiet għadda. Anzi, issa emenda 26 favur kontra astensjonijiet ma tiġ. Għani ċekjaw fuq eh, emenda 26. Kulħadd tivvota? Ma tiġ. Kompromess ġe, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess akka favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess I favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 37 favur kontra astensjonijiet ma diċ. Kif tajdu li, nċekjaw, nċekjaw, nċekjaw. Mela, ħalli niċċekkjaw din l-emenda. Fuq emenda 37. Kulħadd tifvota? Emenda 38, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 39, favur, kontra astensjonijiet ma diċ. Emen Favur. Kontra. Astenzjonijiet. diċ. Mela, issa nistaw nivotaw fuq il-rapport kollu kemmu għek kif emendat votazzjoni miftuħa. Kolħat vota? Għanna rizultat għawek. Nifilħu l-rapporter. Rizultat tajb immens, ksibt. Issa, naħdu nqabra sekko David. Sejna l-għadama? Sejna l-għadama?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

Mela punt 13 fuq l-agenda implementazzjoni ta' inizjattiva favur l-impjegi ta' zaza fl-istati membri. Mela, min għawal dan il-punt? Hm? Jan, Jan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 Anne Sander. Anne Sander, hu paċenzja, ta' xejn skit. Felin, Felin, eh. Ist das zu fassen? Ma tantx nista' nifhem x'qed jiġri f'dil-kamra. l-implementazzjoni ta' l inizjattiva ta' l-bigi ta' zaza fl-Istati Membri. Nilqa Lilian Dimowski mill-PRS. ħajtina prezentazzjoni, ħajdinna il rizultat tal-evalwazzjoni li saret. Sur Dimowski, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli u onur għal servizzi tal-PRS illi nippreżentaw il-risultati tagħna biex ikun jistgħu jgħinukom f'xogħolkom jiena tajt ħames minuti jekk mhux sejja żball. Allura ħanuri xi ftit slides u nipprova npinġilkom stampa ġenerali ta' din il-pubblikazzjoni illi naħseb illi kollha kemm intom irċivejtu kopja stampata tagħha. Il-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, speċifikament Direttorat C, li taħtu ta' l-unità ta' l-evaluazzjoni esposta, u anka rigat illi jati eh, għarfin kull meta il-komitat ikun intilesti rapport ta' implementazzjoni bħal tiġi bħalissa. Ħna di direttament għal suġġett. Din il-publikazzjoni nħarġet tard ma biftejim ma segretarjat ħarġet tard b'xi xarejn għaliex meta kien hemm il-workshop f'Marzu. Ma stajniex nagħtu dettalji addizzjonali f'dak il-moment. Jiena zajt l-informazzjoni li ħarġet imbagħad mir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri u mill-tweġibiet tal-Kummissjoni biex nipprova nanalizza mhux biss il-qada twali tal-inizjattiva favorni nipigi ta' zazah manka biex niprofa nevalwa ta' xejn jekk intlaħuqux l-lanijiet u biex niprofa nindika x'kienu limitazzjonijiet ta' dik l-evalwazzjoni minħabba il-nuqqas relattiv ta' data. il istati membri mandomx mandiġa fejn qot infakkarom dwar l-informazzjoni bażika, ma rapporti tagħna kultant ukoll jinqraw minn udjenza esterna, jiġifieri naħseb importanti li nagħti xejn ta' sfond Allura, f'dil prezentazzjoni ħansegwu l-istess struttura tal-pubblikazzjoni. Importanti għamlu differenza bejn il- Garanzija ta' Zaza u l-inizjattiva favur l bigi ta' Zaza. Il-YEI hija miżura ta' finanzjament addizzjonali li relazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal sitwazzjoni ta' kriżi. Mekrajna front-loading u anka żieda tal-prefinanzjament mill-fondi Ewropej. Hemm sistema ta' monitoraġġ komplessa ħafna bbażata fuq l-artikli rilevanti tar regolamenti CF. Rajna f'dan il-każ li l-Kummissjoni jidda xejn biex ġabet dik l-informazzjoni mill-Istati membri għaliex il-programmi operazzjonali li kellhom jitwaqfu, l-istati membri damu ma waqfuhom u fil-fatt il- id-data li natajna mill-Kommissjoni, illi l-Kommissjoni kienet inatat mill l-Istati membri, turi illi ma tlaħqux rekwiziti kollha illi jem sepolati fil-liġi tal-Unjoni. Barra minn hekk l importanti nixbdu attenzjoni illi l-inizjattiva l impiegi taż-żgħażagħ mhuwiex l-unika strument li b'xi mod jew ieħor jindirizza il-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ. U dana ovvjament minħabba l-fatt li għandha kontest ikbar ta' ekonomija u politika. Il-istatistika illi uh, semmejt li hemm fil-pubblikazzjoni turi il- eh, l-istruttura tal-din l-inizjattiva Hemm rapport separat naturalment, ma pinġu biss wek il-qafas. l-istrutturi bażiċi jinstabu f'ħafna stati membri sissa u il-fatt li l-Komissjoni damet ma tapprova dawn l-istrutturi u kol wassal biex l-adozzjoni tal-programmi damet xiftit. Ehm, Rajna l minħat tal-Komissjoni kien hemm sforz biex l-affarijiet jittiebu. Allura il-ċifri illi għanna f'dan ir-rapport juru il żida fil-fondi li qed ikunu dedikati għal din inizjattiva u minnaħa l-oħra id-dejta pubblikata mill-Kummissjoni turi illi ir-rata ta' qatt fl-Istati membri fil-fatt dejjem niżla l-isfel. Il-problema li rajna kienet fli eh, l-indeċidu il-mertu ta' suċċess ta' minu ma sibniex korrelazzjoni ċara eh, li nistaw eh, nipruvaw naqtaw biss minn fejġejn dan is-suċċess, il-Kummissjoni stess tammetti li eh, fil-fatt kienet il-YEE e li jista' jkun li waslet biex naqset ir-rata ta' qatt. Imma huwa diffiċli ngħidu b'ċertezza ma nafux jekk hemm xi rabta diretta jew le. Issa jek tħarsu lejn il-tabella eh, li hemm lejn l-aħħar tal-pubblikazzjoni taraw il-differenza fin-numri, eh, differenza fin numri differenza fil numru bejn 2015 u 2016. Allura, jista' jagħti il-każ li minn ftit eh, oħra fil-fatt ikun hemm differenza kunu stawan nqablu jekk il-perċentwali jinbidlux jew le l-analiżi komparativa tal-riżultati mal-istennijiet. Apparti mill-problemi li kien hemm biex jitwaqfu l-ofsa istituzjonali, għaliex fil-waqt ċentru stati membri diġà kellhom strutturi imma ma kellhomx, kien hemm xi stati membri illi użaw il-fondi mill-YEI u dawk il-fondi madankollu intużaw għal programmi individuali u mhux għal programmi strutturali. Il-qorti tal-awdituri għamlet ukoll eh, mistoqsija għajmet kwistjoni jekk il-fondi Ewropew Ewropej ħadux post il-fondi nazzjonali. Il-Kummissjoni għalet li dan mhux suppost li huwa l-każ. Issa, biex nagħlaq il-konklużjonijiet tal-rapport tagħna li tidinkom tagħtuhom aħarsa. Aħna konkludejna li huwa diffiċli bħalissa illi najdu jekk l-inizjattiva ta' sa' kellix effett ta' xtant dirett. Ek kif ikonna zjed statistika nkunu nistaw naraw. Kif aktar xtafu l iżvilupp f'dawn l-aħħar sentejn għalkemm forsi ma laħax l-ambizzjonijiet tagħna kien xorta waħda pożittiv. Allura dak ippermetta illi nigarantixxu eh, finanzjament addizzjonali. Kif qed taraw, fil-fema tagħna jista' jagħti l-każ li dan kollu għen imma differenza bej approċċ pragmatiku u dak ehm, ambizzjuż kultant jista' jwassal ċertu diskrepanzi u il f'April ta' din is-sena kien pubblikazzjonijiet li qalu li minkejja l-inizjattiva ta' żgħażagħ hemm miljuni ta' żgħażagħ fl-Ewropa li għadhom bla xogħol. U naħseb li din hija kwistjoni ta' e, x'inhi l-impressjoni li wieħed jieħu kontra il-pjan ambizzjuż li kien hemm il-qorti tal kif tafu tiġa talbet l-istituzzjonijiet sabiex l lura saqajhom mal-artu bla dubju ta' xejn illi il-rapporter ħajikseb dan permezz tal-rapport implementazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Sufat di Berichterstatterin Sufat Romana. Issa ser nisemaw lil Romana Toms li hija rapporter. Najbri bi se seveda rada. Grazie ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi għenu l dalla posta rapport permezz tal-arfin tagħhom. Meta l-ewwel kellna diskussjoni dwar dan is-suġġett aħna ndunajna kemm kien se jkun diffiċli għal raġunijiet li diġa tkellimna dwarhom. Aħna sempliċement m'għandniex informazzjoni ta' kwalità għolja, hemm statistika, però ma tantx huma ta' min joqgħod fuqhom. Minkejja kollox, aħna irnexxielna nesprimu ċertu messaġġi importanti illi qegħdin fir-rapport. U fil-opinjoni tiegħi dwar dan il-programm kollu. Fil-bidu aħna staqsejna lil nafusna dwar il-futur tal-YEI hemm dibattitu dwar l-YEI għandix tkompli jew lew, dan huwa dibattitu importanti għax din l-inizjattiva għadha ma spiċċaċ u għatem għat u li fost iż-żazax. Iż-żazax tal-Ewropa qed jistennew l-għajnuna tagħna u jixirqilhom li jkollhom l-għajnuna tagħna. Kwistjoni importanti hija il-budget. Il-budget għandu jola fl-opinjoni tiegħi iva. Fl-istess ħin, irridu naħsbu dwar implementazzjoni effiċjenti fl-Istati membri. Il-flus irridu jintefqu b'mod iktar responsabbli minn kif sar sissa. Fir-rapport tiegħi jiena enfasizzajt l-importanza tar-rieda politika u tal-appoġġ politiku. Dan huma fatturi importanti wara din l-inizjattiva tal-xogħol fost iż-żgħażagħ. Hemm ukoll il-bżonn illi ntejbu ir-rabta bejn is-sistemi tal-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. Iż-żgħażagħ qed jiġu mħarġa fi programmi illi mhux bil-forsi lestuha mas-suq tax-xogħol Għalhekk is-sistemi ta' taħru ta' taħriġ iridu ikunu iktar skont is-suq tax-xogħol. Il-flus huwa biss parti mir-risposta. Il-flus jistgħu jkunu biss miżura temporanja. Għanna nishtiqu li dawn il-postijiet ta' xogħol ikunu iktar dejjem rridu nirriflettu wkoll fuq definizzjoni nifisa ta' offerti ta' xogħol ta' kwalità. Naħseb dan huwa wieħed mill-oqsma fejn għadna ma rħaqniex f'tim meta aħna evalwajna anzi possibiltajiet differenti wasana konklużjoni illi il-xogħol illi qed jinħoloq eh, fil-qafas ta' dawn il-programmi jippreżenta numru ta' problemi fuq il-kwalità u fuq eh, il-perjodu ta' xogħol of l għaliex jekk inti għandek xogħol ta' teċur xhur biss jew inkella xogħol ta' kwalità ħażina ma nasibx li wieħed jista' jqisu bħala xogħol ta' kwalità xogħol dejjemi. Allura nemmen li deċiżjoni illi inżidu l-età minn 25 sena għal 29 sena deċiżjoni tajba illa li jiex iżda zaħbek ikunu jistgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol nafu li qed jidħlu fis-suq tax-xogħol iktar Tart u allura hija miżura li jiena nqisa ta' sew pożittiva biex nagħlaq nixtieq ukoll nisħaq eh, fuq kwistjoni marbuta mal-livelli lokali u reġjonali. ċoħe li naraw naqraw li li ma entita lokali u kalla reġjonali ħajjena taw dawn eh, ir-rizorsi u naraw illi dawn ir-riżorsi jingħataw lill-reġuni jew kellha lill-lokalitajiet iċken. Ella għaliex naħseb illi di l-organizzazzjoni skont it-qassim reġjonali tippermettilna wkoll illi nofru xi ħaġa li tkun ta' kwalità ola. Kona program iktar ta' kwalità jiġifieri. Allura għandna missjoni insitu bejn id-29 anzi bejn it-19 u l-21 eh, ta' settembru eh, fl-Slovenja u l-Kroazja u dawn ħajpermettuna eh, illi nintaqaw ma' atturi insitu kifat u żgur illi ħanitalmu ħafna affarijiet importanti illi eventualment ikunu nistgħu ninkludu fir-rapport. Intom il-koll mistiedna grazzi tal-li tajtuni l-kelma u nawgura l-kulħadd b'tajjel tajbin għal dawk li għadhom fejf, fostna. U issa se nisemgħu li surponi fejja l SND. Grazzi, Sur President. Grazzi li rapporter għall-ewwel abbozz. Mhix l-ewwel diskussjoni li kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet diġa kellna l-opportunità li kollna diskussjoni informali fl-imkien ma' rapporter u shadows. Mill-ewwel fażi aħna apprezzajna l-attenzjoni illi kienet attinata lill partijiet interessati. Nasab li dan huwa essenzjali sabiex ikollna l-input tagħhom matul il-laqa' apprezzajna dan u, u essenzjali li inqablu u nidiskutu mal-partijiet interessati fil-futur ukoll il-missjonijiet tal-Slovenja u l-Kroazja se jernuna namlu dan miex biss kwistjoni ta' metodu, jax kwistjoni politika u koll, għalix aħna qed namlu bieċa xol politika, miex eh, teknika ta' biss, u naħseb illi Bekk sen tejbu il-profil tal-parlament jekk kif niddiskutu il-garanzija taż-żaza u l-qat fost iż-żaza jiena naqbel ma dak li qalet ir-rapporter anzi għandna bżonn nagħmlu użu sieħ tar-rapport ta' implementazzjoni u l-evalwazzjoni. Irridu nħarsu lejn l-impjiegi fost iż-żaza u naraw jekk il-garanzija għaż-żaza tista' x'wasal riżultati u fejn nistgħu ntejbu fil-futur aspett importanti, punt kritiku li rajna f'ħafna pajjiżi huwa il-kwalità ta' miżuri għaż-żaża. It-test jitkellem dwar ir-rapport mill-qorti tal-awdituri illi kien li sabiex nidentifikaw diffikultajiet ostakli waqt il-programm. Xi drabi kien hemm użu ineffiċenti tar-riżorsi li ġew allokati Per eżempju, jekk nħarsu lejn ir-riżultati ta' żgħażagħ inattivi ta' needs. Jekk inħarsu wkoll lejn ix-xogħol li l-Kummissjoni qed tagħmel fl-inizjattiva żgħażagħ illi ħareġ mir-rapport tas-sena l-oħra. Inħarsu wkoll lejn il-kwalità tal-offerti ta' xogħol. il-Parlament seta joħroġ bi u benchmark sabiex nevalwaw it-tip il-kwalità tal-offerti ta' xogħol. Ħdimna wkoll mal-ILO biex ikollna indikaturi sabiex ikollna fejn sħiħ tal-kwalità tal-offerti ta' xogħol. Għaliex nkella nistgħu immorru żbal. Fit-test ir-rapporter titkellem ukoll dwar il-kofinanzjament għal l-inizjattivi ta' żgħażagħ sabiex jibqgħu għaddejjin u din hija bażi għal diskussjoni. Fl-aħħar mill-aħħar naqbel ma' nanrażi. Irridu naraw kif dawn l-istrumenti ikunu għodot sabiex niffaċilitaw it-tranzizzjoni bejn l-edukazzjoni u x-xogħol. Però dan kollu jinvolvi sforz ambizjuż fuq livell nazzjonali u Ewropew sabiex noħolqu l-impjiegi. Irridu nirrispettaw fl-istessin il-pilastru soċjali u d-drittijiet. Aħna ħerġin minn perjodu twil ta' problemi ekonomiċi u irridu nibdu d-direzzjoni irridu aktar investiment soċjali. Naħseb illi il-garanzija Zaza u il-YEI huma strutturalment b'saħħithom u jistgħu jgħinuna sabiex nilqu dan ir-riżultat li tant nixtiequ grazzi. Grazzi. Issa fisem li sijar għanna Girka. Fisem jana Zitnaska. Jiena nixtieq nirringrazzja lil rapporter Tonċ u t-tim taħħa għax-xogħol tagħha palma xedew rapporters jafu dan huwa rapport diffiċli huwa rapport fejn naħdmu sabiex insibu konsens u il-grupp tagħna huwa kontent li jirrifletti l-prijoritajiet tagħna. Aħna nixtiequ nisqu fuq kemm importanti li jkun hemm sforz b'saħħtu u sostenut u jkun hemm impenn tal-istati membri sabiex il-YEI taħdem u twassal għal riżultati tangibli. Dawn edin f'impjik sostenibli flimkien ma' Shadow Rapporters naħseb illi għanna u koll appozzi għal monitoraċ aħjar tal-program sabiex nkunu nistew najnu sabiex ntejbu dal-program fil-futur u ikun aħjar imtejjeb skont il-bżonnijiet taż-żaza Kont kuntenta li fit-test hemm sejħa sabiex nilħu dawk iż-żgħażagħ l-iktar imbeda dawk illi m'għandhomx aċċess għas-suq ta' xogħol, pereżempju żgħażagħ b'deżabilità. Jiena nsab ħerqana għax-xogħol tagħna u jiena nappoġġa l-evalwazzjoni inizjali tar-rapporter. Dan kien il-kumment ta' Jana Grazzi ħafna. Issa, Martina Dlabajova, grazza ħafna sur President, l-ewwel nishti nixtieq Nirringrazzja li Romana Tonċ għal rapport bilanċat u tal-li organizzat il-laqat tal-partijiet interessati u partijiet il-laqat l-oħra. Kont kontenta illi nara il-rapport u nara l-informazzjoni. Meta sedentuna sabiex naqraw l-informazzjoni fuq l-screen, kienet jisaċajta, x'kienet diffiċli ħafna forsi tistgħu taddulna d-dokumenti darba li jmiss. Jiena ninsa għana għal diskussjonijiet fi shadow meetings futuri wara li nirċivu elementi. Naħseb li fil-rapport tagħna u r-Romana diġà għamlet tagħna naħseb għax ir-rapport huwa bilanċat, irridu nikkonsidraw kemm ir-riżultati pożittivi ta' din l-inizjattiva iżda wkoll id-djufijiet u l-isfidi tal-futur, aħna diġa nafu xinu madjofijiet, għax diġa tkellimna dwaru fil-passat, eżempju skadenza qasira, diffikultajiet sabiex nidentifikaw li mumma ninsin attivi, bid-disponibilità ta' informazzjoni disponibli ta' min joqgħod fuqha irridu namlu aktar sforz minna ħata l-istati membri sabiex ikun hemm iktar rabta bejn is-sistema edukattiva u s-suq tax-xogħol. Għalhekk jiena naħseb li għandna bżonn ta' speċi ta' triangolu sabiex ninvolvu s-sistema tal-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol u dawk li faslu l-politika. Dan it-triangolu jrid jaħdem kollu fl-imkien irrit ikun hemm mhux biss kooperazzjoni orizzontali iżda wkoll vertikali għax irrid ikun hemm sinerġija u kooperazzjoni bejn il-livelli differenti ta' amministrazzjoni, eh, livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. Naħseb illi dawn il-punti rridu niddiskutuhom fil-futur id diskussjoni hija mifruxa u dimostrazzjoni ta' dan hija illi l-komitati l-oħra wkoll huma involuti tutti fl-opinjoni u għatajab li jkollna opinjoni mill-Komitat tal-Kultura li ħarsu lejn is-sistema tal-Edukazzjoni, il-Komitat tal-Budget sabiex naraw kif nistew insibu possibilitajiet differenti ta' budget, il-Komitat tal-Kontroll Budgetarju wkoll sabiex naraw kif inqisu l-implementazzjoni u l-effettività tal-programm. Għalhekk grazzi ħafna tal-approċċ bilanċat. Grazzi. Issa Tanja Gonzales. Grazzi President, jina l-ewwel xtaqt. Nirringrazzja Signora Tomċ tal-ħidma tagħha naħseb illi eh, ħolqot bażi tajba ħafna biex inkompli naħdmu fuqha, naħseb illi huwa importanti ħafna illi nevalwaw ir-riżultati ta' din eh, l-inizjattiva tal-impjigi favorizzazah. żgħażagħ ma ninsewx li f'dawn l-aħħar snin il-livelli ta' għad fost iż-żaza fl-Unjoni Ewropea baqgħu għolin ħafna l-armanti madwar 20% fil-mija f'pajjiżi fl-Ispanja. Anzi, huwa ta' iżjed minn 40%. fil-Mija. E, ma kienx hemm armonizzazzjoni Ewropea, dan il programm ma kienx imfassal b'mod eh, armonizzat u għaldaqstant il-miżuri bejn istati membri mhumiex indaqs. Kien hemm eh, pajjiżi li jużaw il-fondi biex joħorġu programmi għal ċertu reġjuni u għal ċertu gruppi ta' nis, u minn peress li għat jużaw dan il-fondi imbagħad waqfu joħoġu bi proġetti ta' livell nazzjonali. Barra minn hekk fil-pajjiżi li l-iżjed hemm bżonn dawn il-fondi madankollu ma ntużawx b'mod rapidu biżejjed, madankollu l-Kummissjoni qed tippreżentah bħala suċċess illi kien hemm 14 miljun illi inkitbu eh, għal eh, YEI u u 3 miljun għal YG. Eh, naħseb li mhux biżejjed għax il-punt huwa il-kwalità ta' dawn il-programmi. Naħseb li Meta kienu qed jiġu meta qed tkun infassla l-inizjattiva tal-impjiegi taż-żgħażagħ, eh, tidu żommu f'moħħkom minnu ta' ta' opportunitajiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ. Il-problema ta' żgħażagħ mhijiex li mhux kapaċi jkunu impjegati, il-problema hi li m'hemmx xogħlijiet eh, f'ħafna stati membri qed jiġri li qed kun hemm ħafna xogħlijiet eh, prekarji, ħafna impjiegi temporanji u qed nikkondannaw il dawn iż-żgħażagħ għal ċiklu sħiħ ta' dawn il-xogħlijiet temporanji, jew inkella jkunu qiegħda, jew inkella jispiċċaw f'esklużjoni u naħseb li dina mhijiex is-soluzzjoni biex insolvu l-eruq tal-problema. Naħseb illi l-aħjar li nagħmlu huwa illi nieħdu approċċ illi jipprova eh, jiġġenera x-xogħol permezz ta' Eh, proġetti innovativi, proġetti ta' riċerka u ta' svilupp illi eh, ikompli jixprunaw it-talenti ta' zazax. Ed nreferi għal programmi illi permettu eh, il ħolqin ta' dan il-xol u mhux proġetti li jkompli jfaċilitaw il-xogħol prekarju temporanju. Grazzi. Grazzi ħafna issa tirranka. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi għal rapporteri li ta' dil-bazi għad-diskussjoni. Naħseb li hemm żewġ messaġġi illi naħseb li naqblu fuqhom li huma l-bażi ta' dar rapport ukoll. L-ewwel li rridu nimxu l qoddim din l-inizjattiva sabiex nagħtu messaġġ ċar u t-tieni li rridu ntejbu il-problemi li hemm għaliex naħseb li l-koll għandna punti kritiċi fejn naħsbu li għatem bżonn ta' titjib sabiex l-inizjattiva tkun iktar inklusiva u effiċenti fl-istess ħin. Naħseb li hemm tliet punti li nixtieq nitkellem dwarhom issa. Hemm ħafna kwistjonijiet li diġà semmew mill-kollegi. L-ewwel illi konna evalwazzjoni tajba ta' situazzjoni għax għatanna ħafna informazzjoni nieqsa U bekk il-xol fuq il-rapport kien iktar diffiċil, però rridu nibdew minn ximkien. It-tieni punt dak li diġa semma mir rapporter il-kwistjoni ta' kif aħna niddefinixxu offerti ta' kwalità. Naħseb illi dinja kwistjoni wkoll politika, għalhekk jiena nixtieq illi nieħdu xi ftit ta' żmien u naħsbu dwar kif nistgħu nevidaw il-ħolqien ta' kondizzjoni ta' xogħol prekarju irridu standards ċari ta' dak li aħna nsibu offerta ta' kwalità. L-aħħar punt li imsemmi fil-bosta rapport diġà, però nistgħu nsaħħu iktar, illi mill-esperjenza tagħna il-programmi illi ġew implementati kienu l-iktar suċċess meta kien hemm l-involviment ta' żgħażagħ infushom ta' assoċjazzjonijiet, rappreżentanti. U naħseb illi għanna insemmu din il-ħagġa fil-rapport mod iktar b'saħħtu aħna diġà tkellimna f'dan il-komitat li għandna jimportana mill-opinjoni taż-żgħażagħ u naħseb li f'dan is-sens kellna ħafna dibattiti inklusivi kien hemm missjonijiet ukoll, però tkellimna wkoll ma' organizzazzjonijiet rappreżentanti illi eh, bekk jistgħu jgħinuna nagħmlu rapport wieħed eh, iktar eh, ċar. Issa, Joel Melin. Grazie dan il-rapport fu eh, dan rapport ta' implementazzjoni fu l inizjativa fu l-Olimpijgi ta' Zaza eh, jieħu konsiderazzjoni eh, il-fat l-opinjoni li hemm ħafna Zaza li ma gawdewx minn dan din tip ta' inizjattiva, allura qed nitolbu li jkun hemm iktar sorveljanza kemm fuq l-inizjattiva li qed nitkellmu dwar kif ukoll fuq il-font Orti tal-awdituri għalet u koll li jeżisti riskju konsiderevoli li il-fondi ta' zaza ehm, jista' jkun hemm ehm, ċertu użu żbaljat tal-fondi barra minn hekk ir-rapport ma jagħtix elementi ġodda biex difetti illi jeżistu jieġu ranġati eh, U minkejja li ilu li dal-istrumenti ilu ma' erba snin, il-problemi għada għadna marranġajni jom, xerridu naraw naqra fejn qed imorru l-flejes investuti. Għanna l-Kroazja u l-Slovenja li issa ħankunu qed inżuru biex naraw Naraw naqraw nafu li l-qatu għet mill-ikbar fallimenti tal-politika Ewropea, partikolarment fuq xogħol nafu li għanna 20 sa 55 fil-mija ta' dawk tal-inqas minn 25 sena illi qegħdin f'sitwazzjoni ta' qatt. Aħna ħankomplu segwu dan il-fajl b'attenzjoni u nkun qed nagħtu wkoll sem konsiderevoli għad-diskussjonijiet. Grazzi. Għanirtazzin dank. Nun ist. Kratzafna. ħafna. Issa niftħu diskussjoni. Però bil-jider rapporter shadows biss te jitkellmu. Le, dan fil-fatt. Danuta Jazlovjeska. Grazzi, Sur President. Kon sorpriza li ma xawnek. Nishtiq nifraħ li romana għal-rapport taħħa. Naħseb illi ideja tajba li niltaqgħu mażaza fir-raġuni u naraw l-inizjattiva x'qed tagħmel fil-prattika il-Parlament Ewropew għandu uffiċċji ta' informazzjonijiet e, uffiċċji ta' informazzjoni u dan huwa post tajjeb fejn organizzaw dawn il-laqat. Kenna laqa simili sponsorjata per eżempju mis-Sur Balas dwar is-sigurta soċjali ma' diversi organizzazzjonijiet Naħseb hija ideja tajba u verament għandna bżonn il teqo ma' nies li jibbenefikaw minn dan il-programm u li għal-jom aħna niddisinjaw dawn il-programmi. Irċevejna rapporti minn naħa tal-orti tal-awdituri dwar din l-inizjattiva. Dwar il-fond soċjali u koll u dejjem nisimgħu dwar djufijiet, dwar problemi, raġunijiet għalfejn ma nistgħux niġġudikaw jekk dawn il-fundi u miex qed jintefqu b'mod tajjeb għandhomx l-effett mixtieq. Għalhekk forsi rridu ndaħlu xi tip ta' kriterji fil-programm sabiex inkunu fil-fatt nistgħu Eh, niġġudikaw eżempju numru ta' zaza ġew imħarġa u numru ta' zaza oħra sabu xor fuq termin ta' żmien twil. Irridu niżguraw illi taħriġ jaqbel mal bżonn ta' min ħaddem. Mhux faċli, lanqas xejn. U il-għallima fil-pajjiżi tagħna ma jistgħux jilaħqu ma' tibdil fuq is-suq tax-xogħol il-modelli ta' negozju. Irridu nħarġu in-nies biex japplikaw għal xogħlijiet jew biex jiftħu n-negozji tagħhom. Naħseb irridu inċaqalu l-attenzjoni tagħna, irridu nappoġġaw iktar l-imprenditorija. qed naraw zaza illi qed jiftħu l-imprizi tagħhom. Abbażi tal-kodeċiżjoni, kulħadd huwa involut, kulħadd jaqsam fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Irridu ninvestu fl-allima sabiex l-allima isiru mentors mux bizzejiet li jgħaddu l-informazzjoni la li ma jridu jispjegaw li żgħażagħ kif jevalwaw din l-informazzjoni, kif jiġġudikawha, jużawha, mhux jassorbuha biss. Naħseb illi anzi nispera li dan ikun ta' suċċess u fl-aħħar mill-aħħar ikonna suċċess l-inizjattiva ta' xogħol fost iż-żgħażagħ u l-garanzija jistaw jistgħu jingħaqdu flimkien għax it nejn għandhom eh, aspetti pożittivi. Niftakar illi marna f'reġjunijiet fi Franza, fl-Olanda, fir-Renju Unit aħna tkellimna ma' zaza meta twaqfet il-garanzija żgħażagħ u dawn għalulna ma rridux garanzija rridu opportunitajiet ta' xogħol. Grazzi ħafna Danuta. Jiddispjaċini tajab illi inħares kull imkien. Mawx kellima oħra mela ser nagħmel il-kummenti tiegħi li jistaw kun ta' suġġeriment ta' diskussjoni. Naħseb illi għanna natu attenzjoni għal kwalità tal-miżuri illi jittieħdu fuq livell nazzjonali. Jiena kont daħħal fl-edukazzjoni u koll niftakar livelli olja ta' fost iż-żaza. Ħiddidu ħafna miżuri sabiex nibdu l-istatistika, però ma waslux għal offerti ta' kwalità, ma waslux għal eh, xogħol fuq termin ta' żmien twil, aħna sempliċement ridna innaqsu il-percentaġġ. Jekk ir-riżultat ta' dan il-programmi dan ikun xi ħaġa ħażina fil-verità għaliex mhux lan tagħhom. It-tieni jiena konvint illi aħna ma nistgħux nagħmlu dan kollu weħedna nistaw inkomplu ma dak li jisir fuq livell nazzjonali, però fuq livell nazzjonali jritu krem hemm sforz ukoll. Inkella mhux ser naslu għal riżultati mixtieqa tielet. Irridu nittew nitkellmu dwar program ta' investiment Ewropew aktar b'saħħtu mill-verżjoni ta' Juncker. Inkella il-problemi fl-istati membri mhux se jitilqu mux biss fil-pajizi ta' krizi, però f'pajjiżi oħra wkoll. L-aħħar kumment għall-Kummissjoni wkoll. Però ir-rapporter u x-shadows jistgħu jaħsbu dwar dan ukoll. Jekk naħseb dwar is-sistema vokazzjonali ta' taħriġ fl-Istati Membri, din hija differenti ħafna fost l-Istati Membri. naħseb l aħħar kelima tatna suġġeriment tajjeb, forsi ma nix biss inħarsu biss lejn it-taħriġ. Pero insaħħu koll it-taħriġ vokazzjonali. Aħna nisemaw il-menti minn trade unions u eh, minn min il Illi jajtunna illi dan it-taħriġ qiegħed 10 snin lura u diffiċli li jsibu nies bil ħili ċirqa. Irridu nsibu livell tajjeb fil-qasam tal-taħriġ fil-vakazzjonijiet. Il-garanzija taż-żaza u l-YEI jistaw ikunu passi fid-direzzjoni tajba. Nixtieq kull suċċess li rapporter l-iskadenza għall-emendi hija il 26 ta' Settembru u fl-10 ta' Ottubru ser nikkonsidraw l-emendi fil-Kumitat. Fl-4 ta' Diċembru ser nivvotaw fil-komitat, pero ma nafux meta ser nivvotaw fil-plenarja. Et naħdmu bil-qoddim għaliex huwa dinja biċċa xogħol importanti. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom u bekk naslu għall-aħħar punt fuq l-aġenda għallum. il estejna kmini ħafna. Għawn il-rapporter pero għadnet il-fittes, il-shadows ma nafx għannix nibdew minn ajrom. Forsi nistaw nieħdu pawza ta' malajr. Sofia Ribeiro, Maria Arena, ma nistax naru fil-kamra. Iva, issa qed nara mela. Semmi xitanu jidirlek mela naraw mela, naqra damax meċeriet mux jataw waqqas. Mela, eja neħdu pawza qasira. Imbat, nibatu l-inxaħat tiħor għalihom. Dan fangen mit dem Thema an. Ich rufe auf die... den... Tepus, nasab illi und nibdew. Għawnek għet titkambu dwar il-politiki ekonomiċi tal-zona euro. Jana Tom, inti għandek il-kelma, Iva, nasab illi Hemm rapporter rapporters li sparixxew żgħarin fl-aħħar jum, nista' nibetalhom dan bil-miktub vera, ġibri l-interventi għaj, pero insomma, jina nemmen li għajm kooperazzjoni tajba bil kollegi, eżis kollegi nishtiq niprezenta dan rapport fuq politiki ekonomiċi ta' zona euro, l għennet nibdew bxie statistiċi għanna rizultati tajbin fuq settur ta' xol, pero ma ta' xistaw nkunu ottimisti, marzu ta' din is-sena il-qad 9.2% ftit pożittiv f'Marzu ta' sena li għaddiet sen ilu kienu 10.2 kien hemm titjib ferrata ta' qat, però xorta waħda ma morniex għal livelli ta' qat qabel il-kriżi. Tħassib tiegħi huwa wkoll marbut mal-qat fost iż-żgħażagħ naqbel bisħieħ ma' dak l-intqal fil-kommenti konklusivi fuq ir-rapport preċedenti naħseb li din hija problema u sfida kbira f'Marzu tal-2017 ir-rat ta' qatt fost il-qatt fiż-żona euro kien ta' 19.4 huwa iktar baxx eh, minn Marzu ta' sena li għaddiet eh, fejn ir-rata kienet 21.3% eh, però tibqa' rata inaċċettabbli. Nafu li l-istati membri għandhom kondizzjonijiet ta' xogħol differenti u prestazzjonijiet ta' xogħol differenti, kien hemm ħafna riformi li saru, riformi differenti, uħut limitati, uħut konsiderevoli, kien hemm eh, CSRs, hemm ukoll l-effettività ta' politika marbuta ma' suq ta' xogħol illi eh, trid tiżdiet, irid jiżdied ukoll il-finanzjament, bħal pereżempju eh, il-funzjonament tal-juwa YEI rritu kunem u koll il-rapport eh, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri eh, konsidrat eh, partikolarment fuq dan il-punt tal-qatfas iż-żazax u rridu naraw li daw kollha li mhumiex fix-xogħol jew nkella fis-suq ta' xogħol jew nkella qed jitħarġu naraw naqra li fi ftit xhur ikunu nistgħu nintegrawhom fis-suq ta' xogħol u b'mod integrat. Peress il-garanzija ta' zaza hija soft law, tiddependi ħafna merida tajba tal-istati membri, u allura rridu nħedġu iktar u iktar l-istati membri biex jixpronaw din il-garanzija ta' zaza. Il-qat fost iż-żaza ħafna drabi u għadovut għal-falliment ta' sistema edukattiva. Jista' jkun hemm pereżempju raġunijiet bħal nuqqas ta' finanzjament, ehm, jew nkella nuqqas ta' ħiliet, motija li zazax eh, fl-2015 l-ispiża ġenerali eh, medja Ewropea kienet tal-4.9% tal-prodott gross domestiku, pero nafu li fċertu stati membri bossa minnu fil-fat kienet eh, inqas. Naħseb fil-fat dan huwa ta' kompetu kol ta' gruppi oħra, pero hija kwistjoni trasversali. Hemm ukoll eh, il-teknoloġija diġitali, kompetenzi diġitali, ma rridux eh, ikonna interpretazzjoni dejqa tagħhom irridu naraw il-programmi u eh, il- u l-lodot kollha li wieħed irid juża ikunu jistgħu dak li jkun ikun imħarreġ fihom. Naħseb li jekk inti m'għandekx id-diġitali tajba ma tistax isib diffiċli isib xogħol fuq fis soqgħet Barra minn hekk kollegi, hemm bżonn iktar sforzi biex eh, jintlaq bilanċ bejn dimensjonijiet soċjali u ekonomiċi. Rridu naraw li kunem hemm eh, analiżi iktar fid-dettal ta' dan il-fenomenu, rridu naraw ukoll li ikonna strategija kontra l-faqar integrata biex nilħu l-għanijiet li ħnana kontra l-faqar għal-2020. Nishtiq nħedġeġ li sete membri biex jinkludu l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali fil-programmi tagħhom u jrid ikonna wkoll skemi li jilabu rwol importanti biex innaqsu l-faqar. Dawn huma uħut U nista niftaħ il-kelm, nista nadirkom il-kelma pjuttost tal-kommenti u reazzjonijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Anna biss shadow oħra prezenta, prezenti fil-fatija Maria Arena, illi naħseb trid l-kelma l-oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, senjura rapporter, għal din il-prezentazzjoni. jiena naqsam il-fema li jekk naqsu rata tal-qat, illum lum iva, hija xi ħaġa sabiħa, però naħseb illi hija ma ġabx pux wis eh, illa li għax xorta waħda għatanna prekarita kemm eh, f'dak li huwa xogħol, ġifieri tnaqqis eh, ferrata tal qat ma jfissirx li għandna xogħol ta' kwalita aħjar, imma hemm ukoll il-punt liħor ġifieri tnaqqis tal-kwalità ta' ixxien ta' nies nafu li bejn ir-raġuni hemm dista kbir, hemm ċertu pajjiżi, partikolarment f'ċertu reġuni nafu illi rata ta' qatt medja taħbi il-fatt illi hemm ċertu setturi, hemm ċertu reġjuni illi mm, umma iktar mill-quta jew kella ċertu kategorija ta' nies, partikolarment in-nisa pereżempju, il-qatt fost in-nisa huwa oli qed naraw rata ta' parteċipazzjoni ferm inqas minnaħa ta' nisa u anki jekk inħarsu jekk inqablu l-pajjiżi bejnietom ukoll nistgħu naraw distak kbar. Nixtieq nifraħ li soċjali demokratiċi għall avvanzi li qed nagħmlu fuq din l-Ewropa soċjali Importanti li jkunna u kol tal-im tul il-ħajja, u dak li jkun jibqa jiġi mħarraġ tul il-ħajja, ġifiri. Importanti li zaza li l-lum il-ġurnata għandhom degrees Deġa qed ħabtu ma' problemi, iżda dawk li m'għandhomx qed ħabtu ma' wiċċhom ma' problemi ikbar. U allura rridu koplu naħdmu fuq l-aċċess għall-edukazzjoni għażażaħ kollha. Edukazzjoni formali, ovvjament, jiġifieri permessa degrees, imma wkoll edukazzjoni informali illi nistaw eh, nivolarizzawa eh, permezz ta' tfittix ta' xogħol. Punti għar importanti eh, huwa illi il-garanzija ta' zaza kif ukoll tal-YEI miex biżet imma irridu nżidu ma dak illi diġa qed isir jew insaħħu il-garanzija ta' zaza eh, illi tresqet eh, minnaħat tal-Kommissjoni eh, ma naħsibx illi sempliċement ġiet proposta rridu noqogħdu dejna fuq zaqna li rridu nagħmlu iktar u aħjar iktar inizjattivi għal xogħol Jina Jien naħseb jekk xienna norbtu lil istati membri biex ikun hemm pad budgetarju jekk norbtu norbtu midhom biex naraw li għandhom politiki effettivi naħseb illi hawnhekk inkunu qed niżguraw il-futur tal-Ewropa u l-futur ta' ċittadini żgħażagħ tagħna. Allura rridu kunu ferm iktar impenjati biex niżguraw illi dawn l-istrumenti jkunu effettivi. Ġifir rridu nitolbu iktar u aħjar f'termini ta' inizjattivi żgħażagħ tagħna punti jħor politika li tilħaq bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik personali, t tkellimt fuq differenza tar-rata ta' nisa u rġieli fuq saq ta' xogħol ħafna drabi din hija marbuta ma' nuqqas ta' kapaċità tagħhom biex jilħqu dan il-bilanċ li għandek semmejt. Allura rrid nuraw illi naħdmu iktar biex inkunu nistgħu nilħqu eh, bilanċ bejn dawn iż-żewġ aspetti. Fuq eh, il-lif tal-missier irridu namlu iktar, irridu naħdmu iktar fuq eh, servizzi ta' kura, ta' tfal, iktar servizzi għalihom biex jippermettu illi dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja ikunu eh, iktar armonizzati, iktar insintonija. Imbagħad eh, fuq il-fatt li hemm min eh, qed jaqgħad fix-xejn meta meta wieħed b'toħed ħares lejn ċertu politiki li għandna nafu illi għanna fuq naħa dawk illi ħarsu il-minħaddem u fuq naħa l-oħra trade unions. Nemmen illi hemm bżonn ta' odot illi jżommu il-bilanċ u l-Unjoni f'dan ir-rigward trid tara illi hija tidħol fi dialogu ma' l-imsieħba soċjali illi tkun parti fil-ftejmet kollettivi biex tara li jkun hemm xogħol iktar adattat u iktar li jirrispetta iktar ir-realtà dak li jkun E dawn huma kollha punt importanti, eh, kruċjali kolli ngħid. Punt ieħor marbut ma' dialogu soċjali, jiġifieri li nsaħħu id-dritt ta' trade unions eh, rridu naraw li kemm se jkun eh, nifokaw fuq il-ġlieda fuq il-polarizzazzjoni tas salarji, din il-kwistjoni tas salarji hija punt kruċjali, it-tisħiħ ta' sistema soċjali, hemm il-pilastru eh, tal-pensjonijiet kif ukoll il-kura tal- ehm, tas-saħħa. Nafu illi hemm rekomendazzjonijiet minn tal-Kummissjoni illi propju jifavorixxu l-privatizzazzjoni ta' dan tal-tieni u t-telet pilastru tal-pensjonijiet. U allura innaqsu l-ewwel pilastru, l-ewwel pilastru illi huwa l-iktar wieħed solidari, l-iktar wieħed ġust, eku vizavi il-ħaddima. U għonek imur l-ura għal bilanċ bejn is-sessi. Ir-rata ta' faqar fil-fatti differenza fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u nisa hija ta' iktar minn 40% l-lum il-ġurnata fl-Ewropa. Jekk ma nsaħux l-ewwel pilastru tal-pensjoni, għal kontrarju nsaħħu t-tieni u t-tielet, dan id-distak ħajkompli jikber. Illa li in-nisa l-lum il-ġurnata jaħdmu fis-setturi l-iktar fuqra u allura ma jistaw su pensjoni privata. Allura jek ħa ċaħduhom minn dan l-ewwel pilastru dan id-distak ħajkompli jikber. U allura irridu akkosta kollox nifavorixxu dan l-ewwel pilastru kif ukoll ehm, ura tas-saħħa. U peress li jiena l-unika waħda li qed nintervjeni għannum ta' shadows, għannu provetta ruħi, it-titjib tal-kondizjonijiet, tax-xogħol dan deġa semmejnieħ meta għajmna kwestjoni ta' xor prekarju, kif ukoll il-ġlieda kontra dumping soċjali. Rridu nejdu li din hija realtà, dumping soċjali huwa realtà fl-Ewropa. Dan jeqret l-evoluzzjoni tal-benesseri tal-ħaddim Ewropej. Rridu niġġieldu kontra id-dumping soċjali u kontra l-abbuż li qed isiru fġieħ dan id-dumping soċjali. Dan biex inkunu nistgħu naraw li ċittadini nqarbu miktar lejn proġett Ewropew. Kif ukoll illi naraw li konna indikaturi soċjali. Jekk irridu nkejlu verament il-miżuri qed nieħdu naraw ikun mhux effettivi, rridu nieħdu biżejjed miżuri. Jena ġbajt nisma' fuq ehm, prodott ehm, gross domestiku eh, naħseb illi irridu naraw illi verament ikonna indikaturi ekonomiċi veri. Grazzi. Eh, iva, eh, grazzi tal-ħat il-kelma l-ħames. Um, Shadow Reporters, eh, mandiċ eh, kellima mill-INF u għasa mill-FDD. Nasab għallura bekk nistaw nalqu dan il-diskors kommenti data ta' skadenza l-kommenti għazza ta' Lulju. Nofsinar. nar l-20 ta' settembru jkun hemm il-kumitat li mis mbagħad nivotaw f'Ottubru fuq l-opinjoni. Grazzi lil kulħadd tal-li ħasem din id-diskussjoni u fil-fatt speċajna ftit iktar kmieni mill-maħsub nittama il-ħin li frankajna tużaf tajjeb il-lejla niltaqgħu il kol għada fid-disabum. Grazzi.